Eh, u il negozju u kommerċu għaddej għanda dan għandu jiġi monitorat. Aħna titkellmu dwar is-saħħa, saħħa li hija bbażata fuq is-sikurtà tal-ikel u jiena naqbel ma' kollega Gersinger Grazzi. Jag tycker man kan samman